din istaduta skont artiklu 211 paragrafu 3 tal-reglu tal-proċedura il-Komitat tal affajs Kostituzzjonali proponi interpretazzjoni li ġejja fuq l-artiklu 167 paragrafu 1 artiklu 195 paragrafu 3 fuq ir-regoli dwar il-voti nominali kif ukoll dawk Eh, f'artiklu 6 paragrafu 2, artiklu 7 paragrafu 368 fuq il-kwistjoni tal-immunità tal-deputati. Din interpretazzjoni qed tiġi adottata jekk sa sessjoni li jmiss lebda grupp jew tal-inqas 40 deputat ma jresqux eh, oġġezzjoni. Il-test din l-operazzjoni huwa disponibbli fuq is-sit Seansan Direct. L-Onorevoli Ivari Padar mis-7 ta' April 2014 laħa issa Ministru tal-Agrikoltura tal-Estonja l-Onorevoli Dezzir mid-9 ta' April 2014 inħatar